Dear colleagues, dear colleagues, it is uh, time. Aziz kollegi, wasal il-waqt li nerġaw nibdew. Dejjem ikun diffiċli nibdew fil-ħin wara nofsinhar, pero għatfadilna biss għanna fil-fat ta' dispozizjoni tagħna sjawno biss għad-dibattitu tagħna u għanna mistiedna importanti ħafna Ser ikolna skambju ta' femit ma' Sinjura Kristjana Figueres, segretarju eżekuttiv tal-UNFCCC. L-ewwel qabel kollox nixtieq eh, nesprimi il-ringrazzjament tiegħi lis sinjura Kristjana Figueres illi tinsab eh, fostna għal dan id-dialogu bitħejja għal konferenza klimatika ta' Pariġi il-waqt meta zilna biex namlu dan l-iskampi ta' fermiet huwa pertinent ħafna ċala darba l-Kumitat se jivvota nhar 23 ta' Settembru 2015 fuq il-rapport bit-titlu lejn ftejm internazzjonali f'Pariġi u r-rapport ser ikun il-mandat għal 15 il-membru għal laqa tal livelloli tal-COP21. Dinja trid tirrispondi malajr għal l-sfidi komplessi u gbar li għanda qoddima minħabba t-tibdil klimatiku billi tagħmel tibdil li inkludi ftajim tal-COP21 Pariġi għal ftajim internazzjonali u legalment vinkolanti għal post 2020 fil-waqt illi bil-mira um, ehm, taħħa tal-żewġ um, gradi fil-waqt li tirrispetta dritt għall-iżvilupp sostenibli trid saħħa u twessa il-miżuri tagħha sabiex tillimita l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju sal-2020. U eh, f'dan il-kuntest il-Parlament Ewropew reċentament tal-kunsens tiegħu għal bidliet ta' doa sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' um, tiżviluppa l-obbligi tagħha. U trid ukoll issaħħaħ il Saħħa, il-kooperazzjoni tagħha ma' pajjiżi il żviluppati da sabiex kun tista' toffri eh, fondi għall iżvilupp teknoloġiku, eċetera. Signora Figueres, jiena nadilek il-kelma, għandix dubju il-komitat huwa lest li jisma' minn għandek eh, l-aħħar żviluppi eh, dwar il-progress u negozjati bitħejja għal COP21 Sinjura Figueres, nadilek fil kelma Grazzi ħafna, grazzi Sur President u grazzi wkoll ta' din l-istedina sabiex nerġan nkun għawek fostkom. Dejjem napprezza li nkun għawek ma'kom u dejjem nieħu gost li nerġa' nara u ċuħ li nafhom u oħrajn ġodda. Għal darb'oħra nixtieq nirringrazzjakom ta' l-appoġġ li jurejtuna għat-tieni periodu ta' impenn tal-protokoll ta' Piot, ta' Kyoto. U kif tistaw timmaġinaw mill-att politiku il-konferma illi il-pajizi adottaw azzjonijiet legalment vinkolanti u jimplementaw u jirratifikawhom huwa messaġġ politiku importanti ħafna li rridu nibatu ftit qabel issa li wasalna ftit qabel il laqata ta' Pariġi. Għalek eh, mill-ġdijt nir-ingrazzja l-istati membri u nittama illi eh, intom kollha tkun ratifikajtu għal dan il-ftejim. Pero qabel kollox nixtieq eh, naġġornakom fuq il-proċess li attualment għaddej minnu. Ma rridx noqgħod intikom wis aspett wis dettalji u noqgħod indejjaqkom daw id-dettalji, però naħseb li tajab naġġornakom xi ftit u mbagħad eventwalment nitkellmu fuq eh, lek eh, fuq l-ambizzjoni, kif ser nkunu ambizzjużi biżejjed f'Pariġi? Mela, l-ewwel rigward il-proċess. Ix-xogħol illi attwalment qed eh, namlu u um, ehm, lek wasalna fil-fazi jekk insejħa zero draft bil-lingwaġġ li nużaw aħna fiħdan il-ġnus maquda għal dawk li jintkom erba snin taħdmu maħna u għallura bħal donkom il-kom tqal għal l erba snin issa fl-aħħar il-tarbija waslet biex t-twilet għaliex ser nirrilaxxaw dan il-ftejim ta' Pariġi flimkien mal deċiżjoni li ser tmur ma' dan il ftejm Però diġà nista' ngħidilkom illi dan huwa proċess produttiv ħafna li attualment għaddejjem minnu u ser tkunu sorpriżi bil-livell ta' progress illi ser jirnexxilna nagħmlu li ser nexxilna nagħmlu meta tqablu d-dokument ta' jessa ma dak li kellna sa' issa fidejna. U dan forsi għettulkom biex anka għawilkom xifit qalbkom. Issa, kif tafu, wara f'Ottubru wara sessjoni ta' Ottubru ser ikun hemm pre-COP f'Diċembru u mbagħad ser ikun hemm il-COP veru propju f'Diċembru u ser nadottaw ftehim ta' Pariġi, il-ftehim ta' Pariġi jekk kollox imur tajjeb dan nistgħu nagħmluh mingħajr l-ebda dewmien u tassew ikun l-ewwel każ l-ewwel darba li ma nkunu għamilna xi ħaġa mingħajr daqshekk dewmien. Issa rigward il-kontenut Eh, nitkellmu għalhekk fuq l-ambizzjoni. Hemm ħafna dettalji eh, involuti fil- fil-fejm ta' Pariġi, però nixtieq naqat il-konċett ta' ambizzjoni ma dak kollu li ngħidu għaliex naħseb intom qed tistaqsu lilkom infuskom kif ser insaħħu, kif ser inkabru l-ambizzjoni. Tridu tifmu li hemm tliet fatturi illi ser jiddeterminaw il-ħolqien tal-ambizzjoni. L-ewwel, li aħna nqisuha li hija l-bażi ta' kollox. I dan huwa il-kontributi um, tal-pajjiżi l-INDCs u s-somma totali tagħhom. Issa għanna 62 INDCs u qed nittamaw li kunem xi uħut oħrajn qabel l-iskadenza. Attualment għanna kważi 70% tal-mira tal-emissjonijiet sal axar jew għalmenu laħu ma' 70% sal axar ta' din is-sena. Però dan ma jirrappreżentax l-ambizzjoni kollha kemm anzi jirrappreżenta biss il-bażi, is-sissien ta' ta' dak li jistaw jamlu il-pajizi attualment bit teknoloġija attwali u anka bil-flussi ta' kapital eh, li wieħed jista' jimmaġina. Din hija xi ħaġa illi Anzi, l-implementazzjoni tal-INDCs ser twassal għal numru ta' regolamenti f'dawn il-pajjiżi li ser imexxu l qudiem l-aġenda tagħna. Dawn l-INDCs mhux u żgur mhux ser jwaslu għal mira ta' żewġ gradi, ejja nkunu ċari dwar dan. U fil-fatt, jekk aħna kellna immorru minnajr il-INDCs, aħna konna naslu għal zida ta' bejn 4 u 5 fil-4 eh, u 5 gradi. Eh, jekk wieħed iqis l-INDCs li etilkom bijom sal-axħar ta' dan is-seklu naslu għal zieda ta' 3 gradi. Ovvjament 3 gradi huma ħjar minn 4 u 5 gradi, però xorta mhux dak li aħna nixtiequ. Għalhekk parti mill-ambizzjoni tkun mhux biss illi inamlu in, in is-sissin illi huma differenti mill-mentalità li sissa kellna, issa li l-minnek rridu nifmu illi il-ftejm ta' Pariġi mhux ser ikun xi eh, ftejm fiss, iżda le jrid ikun proċess biex iżidilna l-ambizzjoni fil ħajatana Di dan huwa lan biex bekk kull erba' jew ħames snin eh, il-pajizi kunu jistaw jirġaw jinaqdu, jamlu revizjoni tal-INDCs u nifmu eżattament x'nistgħu nagħmlu u kif nistgħu intejbu uh, eh, l-isforzi tagħhom. It-tielet uh, element tal-ambizzjoni hija li kollna destinazzjoni finali ċara f'moħħna qabel Pariġi. Wet jittama illi ħadd ma jitla f'karozza speċjalment karozza ta' trasport pubbliku mingħajr ma tkun taf id-destinazzjoni tiegħek x'ser tkun. U inti dejjem tkun taf jekk inti hux qed tersaq lejn il-destinazzjoni tiegħek jew il tkun xa' tersaq il-bot minna. L-istess japplika fil-każ tal-ambizzjoni. Aħna jrid ikollna iva punti li juruna li aħna proċedejna l-qoddim, iżda irridu dejjem nżommu f'moħħna wkoll x'inhi id-destinazzjoni finali tagħna. Destinazzjoni finali hija n-neutralità klimatika. Bla dubju e, jiġifieri nerġgħu niksbu bilanċ ekoloġiku bejn dak li ser nirilaxxaw u il-kapaċità tal-pjaneta tagħna. Dawn it-tlet e, elementi biex nsejħu l-omek jiffurmaw piramida biex, biex hekk Daw ma jfissirx illi ġa lesti tfisser biss illi jinsabu emmek hemm abbozz ta' kif nistgħu naslu għalihom, però qatt iridu jiġu konfermati, għat iridu nifmu eżattament kif ser naslu għal-jom u dan kollu meta ikolna il-fejm ta' Pariġi fidejna. Issa, mill-banda l-oħra tifmu illi dan il-level ta' ambizzjoni illi aħna qed nippruvaw nimmiraw għalih ma jistax jiġi aċċettat uh, mill-ftejm ta' Pariġi li ser jinvolvi 195 pajjiż mingħajr lil uh, l-għajnuna finanzjarja ta' daw il- ta' uħut mill-pajjiżi mil, mil għaliex tridu tifmu illi f'xi pajjiżi partikolarment pajjiżi li qed jiżviluppaw ser ikollhom jużaw ċerta teknoloġija li aħna hawnhekk ilna nużaw għal dal-aħħar mit-sena iżda għalihom tfisser bidla radikali. Dan huwa aspett importanti ħafna għal pajjiżi li qed jiżviluppaw għalhekk l-appoġġ finanzjarju huwa assolutament meħtieġ. M'hemmx dubju illi biex tkun tista' ssir bidla irid ikun hemm lajnuna finanzjarja li l-pajis li qed jiżviluppaw. Fl-aħħar net, xtaqt nżid ngħid illi rigward l-ambizzjoni ukoll aħna għandna opportunità rari ħafna illi ma kinitx hemmhekk f'dawn l-aħħar sitt snin illi narfu ir wol u l-kontribut tal uh, dawk l-elementi kollha li mhumiex gvernijiet nazzjonali. Jiġifieri qed nirreferi għal soċjetà ċivili, għal kumpaniji, għal NGOs, eċetera. Għal kol kemm huma qed jieħdu azzjonijiet fil-kuntest ta' tibdil klimatiku u għalhekk għandna opportunità f'din il-laqa ta' Pariġi illi narfu u nifmu um, l-importanza tal-kontribut tagħhom u saċertu punt il- um, l-isforz tagħhom iridu nifmu illi jista' jgħin lill-gvernijiet sabiex il u l-ambizzjonijiet tagħhom saħansitra jaqbżuhom. Naqafaw hekk, nispera li għetilkom bizzejet u li għalt fikom bizzejet interess biex jistaqsuni xie mistaqsijiet u nimxie skot ma tejdi, Sir President. Thank you very much, and now we can start with a first. Grazzi ħafna. Nistgħu nibdew bl-ewwel mistoqsijiet u naddi il-kelma lis-Sinjura Liza, lis-Sur Liza għal PPE. Nitlob lill-koordinaturi biex jżommu ma' żewġ minuti. Grazzi. Grazzi ħafna Sur President, grazzi Sinjura Figueres tal-diskors tagħkom u ta' dak kollu li intom qegħdin tagħmlu inti u tim tiegħek katħejja tal-konferenza ta' Pariġi jiena naħseb li dinja strateġija ambizjuża zda realistika. Jiena naħseb li biċ zgur żgur mhux ħansolvu l-problemi kollha f'Pariġi u żgur illi aħna maħniex ħankunu kapaċi li ġurnata wara Pariġi ħankun nistgħu nserħu rasna li kollox ħaj jissolva. Issa naturalment dawn huma affarijiet li dwarhom ħankomplu naħdmu anke wara U naturalment dawn rridu namluħ sabiex nilħu lan ta' żewġ gradi Celsius. U dinja xi ħaġa li għandha tkun riflessa fil dokumenti għalina hija importanti. Nixtieq inħeġġek ħafna issa li qed għal konferenza. Dak u nixtieq nħedġek sabiex tagħmel iktar enfasi fuq eh, il-trasport permezz tal-ajru u tal-baħar. Aħna edin naraw li fil-kuntest tal-ICAO aħna suppost kena navvanzaw, iżda dak li għandu xieqsam lajru aħna u tanċ avvanzajna u dwar il-bahar aħna sevajna dak li qed jiġri. Jekk fl-IKO aħna fis-sena 2016 jirnexxilna niftemu illi mis-sena 2020 mhux ħajkun hemm emissjonijiet li mhux ħajkun hemm kumpens għalihom. Aħna rajna l kummissjoni suġġeriet li sabiex nilħu il-għan, aħna din naraw li l-industrija tal-azzar l-industrija l-oħrajn u koll għandhom jinaqsu l fil-mija, Iżda ħadin naraw li naturalment il-trasport ta' l-ajru u trasport tal-bil-bahar u koll jgħat ikunu trattati b'mod ġenerus ħafna jkolli ngħid. U jekk aħna ma nxarna xina fil-kontest tal-IKO aħna nilqu ftejim, jiena naħseb li naturalment il-kelma tnaqqis tal-emissjonijiet għandha tidħol f'dan kollu fl-istampa, apparti minn hekk, apparti mill-protezzjoni tal-klima kumpens, t tnaqqis, il-kelma tnaqqis tal-emissjonijiet għandha tidħol f'moħħ kulħadd, grazzi. Grazzi għall-SND, Sur Mattias Bjoka. Grazzi ħafna, Iva, Anka aħna minnaħat tal-Parlament Ewropew dejjem ikunu lesti illi nikkonkludu riżoluzzjonijiet ħalli bekk nkun nistgħu nwittu triq għal dan kollu. Issa fil-fatt aħna naħsbu li id-dettal huwa importanti nittamaw li l-ftejim tagħna ma jiddajjifx minħabba id-dettalji aħna diġa kif semma Peter Lise fil-fat aħna diġa appoġġajna il-fat li għanna bżon regoli ċara fil-qassam ta' trasport blajru u bil-bahar. Aħna fl-Europa nixtiequ li konna dawn ir-regolamenti, naturalment kien hemm ħafna oġġezzjoni wkoll u aħna nittamaw illi matul in-negozjati xilna navvanzaw. Nixtieq nitkellem fuq punti ieħor. 20 miljun persuna fil-fatt bħalissa jinsabu qegħdin jaħarbu mill-gwerer minn diżastri naturali oħrajn u l-esperti tagħna mill-Università ta' Oxford qed jgħidu li hemm numru l dejjem qiegħed jiżdied 200 miljun jista' jistgħu jiżdiedu sa 200 miljun sa sena 2050 nies li qegħdin jaħarbu li huma refuġġjati tal-klima qed jissejħu nies li qed jaħarbu minħabba diżastri naturali. Jiena nixtieq nkun naf jekk din jiex tkun diskussa fuq l-agenda tal-konferenza. Jekk din il-ħaġa, din il-possibilità jiex ħat ikkontribwixxi għal protezzjoni tal-klima minħabba li fil-kontinent Afrikan aħna nafu li d-dinja xi ħaġa li hija possibilità, allura verament irridu nagħmlu minn kollox sabiex nipproteġu l-klima speċjalment dan il-kontinent. Issa dwar in-negozjati fuq eh, l-emissjonijiet aħna rajna li kien hemm proposta minnaħa tal-Kummissjoni naħseb li din hija proposta pjuttost bilanċata iżda ir-wol tal-Ewropa kif hija tkun interpretat. Qed naraw illi hemm min qed jgħid li fl-Ewropa mhux qed nagħmlu biżejjed u mbagħad minnaħa l-oħra min qed jgħid minna l oħra tal-Kamra ta' din ta' dan il-Parlament illi fil-fat l-industrija Ewropea da tibża li aħna edin namlu wis. Jiena nixtieq nkun naf interessani ħafna l-Ewropa kif qed tidher minn barra. Thank you very much. And now for ECR. Uh, grazzi ħafna għal ECR, Signora Gearing. Grazzi ħafna u grazzi ħafna u koll sinjura Figueres li tinsabaw għak fostna. Nishtiq insaqsi xiftit dwar il-proċess ta' Pariġi. Nafu illi kienem progress eh, illi kien meċi paskajman ħafna u bat provajna nżiduħ xiftit. Però issa ħareġ biċ kif qed noqorbu lejn eh, Pariġi li qed tikber il-pressjoni u fil-fatt ser ikun hemm għatfadal fil-fatt ħames tiem oħra ta' negozjati qabel COP21. Għalhekk kif qed tarom dawn il-negozjati tekniċi meta tqabbilhom mal-aspett aktar politiku biex bekk ikunu f'pożizzjoni qabel Pariġi illi jirnexxilna naqblu u naslu għal fejn mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Grazzi. U issa naddu l-kelma l-kellim ta' l-Alden. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna l-Sinjura Figueres li tinsab għawek fostna kiku jiena kont nejt, eh, li kiku jien kelli possibilità li nifota għalik biex inti tmexxi l-affarijiet il qudiem għal Pariġi, jiena żgur kont għalek mill-ewwel. Inti tkellimt fuq l-INDCs illi ser ikopru madwar 70% tal-emissjonijiet eh, dinjin ta' diossidu tal-karbonju. Naħseb illi li kiku ċina, l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea jaħdmu l-om tlita biss fil-fatt diġà tlaħħaq kważi ma' 70%. Iżda jiena nixtieq nitfa' l-attenzjoni tagħna fuq eh, pajjiżi kbar bħal l-Indja, l-Indonezja u l-Brażil illi huma fost dawk li l-aktar jarmu eh, minn dawn l-emissjonijiet. Huma diġa' informaw dwar meta u għandhom jistennew għanna nistennew aħna l-INDCs minn għandhom. Jina partikolarment konċernat eh, imħasseb mill kasta ta' l-Indja. Fl-aħħar net, Sur President, is-suġġett kollu kemmut li jorbot mal-finanzi il-100 biljun illi irrit insibuh minn ximkien jew minn ximkien ieħor sa l-2020. Dan kif ser jorbot mal-fejim ta' Pariġi, partikolarment meta wieħed is il-problemi budgetarji li jor li huma ċerta impenji fuq meta twila ta' żmien u mhux dejjem il-gvernijiet ikunu jistgħu jaħdmu fuq dawn l-impenji fuq meta twila ta' żmien daqshekk. Grazzi ħafna, wissa għal Gwe is-Sinjura Miner. Grazzi ħafna Sur President, Naprezza li għaw fosna is-Sinjura Figueres sabiex ikonna dan l-skambju ta' femiet. Naprezza ħafna il-kuraċ uh, eh, tijak li tafrot taffronta suġġett daqshekk ikkomplikato daqshekk diffiċli u li tipprova issib soluzzjoni dan mhux faċli, nifhem li mhux faċli. Rigward il-kontributi nazzjonali l-INDCs dawn mhux biżejjed għaliex hemm diskrepanzi bejn pajjiż u ieħor għalhekk huwa importanti li kollna ftehim li jkun ambizjuż biżejjed biex nagħmlu tajjeb għal għal dan it-tip ta' teddit Dan qalu għakka l-President Juncker, hemm imbagħad il-problema ta' refuġjati li ikollom iħallu pajjiżhom minħabba raġunijiet ta' klima. Fuq livell nazzjonali rridu insibu nieħdu miżuri adottati. Dan kollu għaparti mill-pjan ta' ħidma ta' Bali u ta' doa cop 18 konna diġat tkellimna dwar dan. Il-pajjiżi industrializzati għandhom jgħinu dawk il-pajjiżi li kunu qed jiżviluppaw biex jippruvaw itaffu l-effett u tibdil klimatiku, iżda fil-verità dan nejduħ però ma nagħmluhx. Rridu ngħinu lil dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw għaliex dawn mhux biss huma responsabbli għat-tniġġis tal-industrija tagħna, Aħna għanna dan ir-rwol, din ir responsabilta li nejnu lil dawn il-pajjiżi. U fil-fatt tkellimna dwar il-bżonn illi nejnu l persuni sabiex jieħdu ċerta passi biex huma ma jagħmlux l-iżbalji li għamilna aħna bħala dinja tal-punent tal fil-passat il-ġnus maqoda jridu jagħtu il-kontribut tagħhom. Mbagħad xtaqt niġbed l-attenzjoni fuq it-TTIP eh, dan il fame kummerċali eh, bejn li qed naħdmu fuqu, però għadna ma nafux eżattament x'ejkun l-effett ta' TTIP fuq eh, l-ambjent bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada, jiġifieri fil-kontest tal-CETA, e ċerta, ċerta noqqasijiet, ċerta affarijiet li mhumiex tajbin, per eżempju, qed nitkellmu fuq eh, il-bidja intensiva, qed nitkellmu fuq l-użu ta' aktar trasport għal ġar tal-merkanzija, ecc. Nixtieq nkun naf eżattament x'taħseb minn dan kollu. Grazzi għal ħodor il-kellim rimis. Grazzi ħafna nil għal sinjura Figueres għal darbohra għawek fostna napprezza li inti ġejt fostna, partikolarment għaliex naf kemm inti impenjata. Għandi xi mistoqsijiet li jiffukaw aktar fuq ċerta kwistjonijiet li huma ta' sfida partikolari għall-Ewropa. U forsi tista' tgħidilna x'taħseb li għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea dwar dan. Mela, jekk ejja ngħidu li aħna nafu suppost aħna nafu illi permezz tal-INDCs biss mhux ser nexxilna nilħu l-mira ta' żewġ gradi ċentigradi. Nafu għalhekk illi il-proċess illi noqogħdu naraw fejn nexxilna naslu wara ċerta numru ta' żmien se jkun importanti ħafna. Għall-Ewropa dejjem huwa diffiċli ħafna illi tqis il-perjodu ta' impenn tagħha U meta jirnexxilna niksbu percentaċ li rridu naħdmu għalih, għana nħobbu nżommu dan il-percentaċ għal-men għal 10 snin, pero jidher illi dan mux bizzejet rridu namlu aktar minn hekk. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea probabbilment trid tara aktar fuq medda qasira ta' żmien u tistabilixxi ċerta miri sa' l-2025 u għalhekk fl-opinjoni tiegħek sa' fejn nistgħu naslu sa' l-2025 nafu kemm l-Ewropa mhux qed kolla prestazzjoni tajba ħafna uh, dan ħareġ mill-reviżjonijiet illi saru. Però jekk aħna ser noqogħdu naħsbu biss fuq l-2030 biss bħala l-mira tagħna forsi ma nagħmlu xejn sa l-2025 u nħallu kollox għall-aħħar ħames snin. Għalhekk fl-opinjoni tijak, x'nistgħu nagħmlu biex tejbu l-affarijiet minn dan l aspet Umbat, dwar l-aspett finanzjarju. L-Unjoni Ewropea dejjem tgħid illi hemm biżejjed riċerka illi saret. Ir-riċerka tgħid illi kien hemm tibdil klimatiku bħala riżultat ta' investiment privat u pubbliku. Però iċ-ċittadini tagħna jridu jkunu jafu eżattament x'qed jiġri ma jħobbux jaffaċċaw ċerta sorprizi fl ħar minuta, għalhekk x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea? Iktar milli toqgħod tgħid iva hemm xi 100 biljun eh, euro involuti kull sena marbuta ma' din il-problema. Eh, nixtieq għalhekk li tgħidilna xi ħaġa li sfortunatament sa issa l-Ewropa tibqa' riqda wisq. Now for the group. Grazzi ħafna sal-grupp EFTD. Mr. Penicini. Grazzi ħafna. Grazzi li l-ek sinjura Figueres tal-li għedawek kellum. jena naħseb li naqbel mal-kellim ta' qabli. Naħseb li kull pajjiż tileb li jkun hemm reviżjoni tal-pjanijiet nazzjonali tas CO2 tal-emissjonijiet iżda l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi s sinjuri li kawżaw li kawżaw l-iktar emissjonijiet qalu li huwa biżejjed li jkun hemm reviżjoni darba kull għaxar snin. Iżdaħna ħna qegħdin naraw li għandna provi li mhuwiex biżjed dak li qed nagħmlu sabiex nilħu ilan illi innaqsu nilħu l-għan ta' 0 gradi Celsius u allura fil u 21 jekk aħna ma neħdux impenn li wieħed jista' eh, jikkalkulaħu impenn obbligatorju maħniċ ħanaslu, jgħan nishtiq nirreferi għal politika tan tnaqqis tal-karbanju skont l-istima li għanna bħalissa il-CO2 totali illi tista' tkun rilaxxata fl-atmosfera jekk ir rizervi kollha tal-karbonju gas naturali jinħarqu huwa ekwivalenti għal 2.65 giga tonnellati. U għal raġuni jekk aħna nixtiequ inżommu ma' dan il-lan ta' 2 żewġ gradi Celsius għandhom jinħarqu ħaj u ħames darbi siktar. Allura ħna naħsbu li mhux ħajkun hemm mod ieħor ta' kif nistgħu naslu sakemm aħna ma nneħħux il-fossil fuels b'mod obbligatorju u naraw illi nimplementaw miżuri il mumiex posponu għal darboħra l-problema sabiex tkun sorvuta mill-ġenerazzjoni tal-ġejjini, ġifiri ma nafx kemm għandu sabiex aħna nimplementaw politika ta' tnaqqis tal-karbonju li tkun obbligatorja għal kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sinjura Dornano. Grazzi jiena nixtieq illi nirringrazzjak Sinjor Figueres tal-li għedawek għanna l-opportunità li fil-fat niddiskutu suġġett daqshekk importanti pal bidla tal-klima. Jiena naħseb illi fil-fat aħna qegħdin nipproduċu numru ta' dokumenti legali illi għandhom effett fuq il-ħajja ta' mijiet ta' miljon ta' ċittadini. Inti fil-fat għandek esperjenza minn numru ta' pajjiżi differenti u naħseb illi fih dan il-ġnus l allura. Nsaqsik kif tista' ssir koordinazzjoni effettiva bejn daqseg pajizi differenti li għandhom u kol situazzjonijiet differenti mill-perspettiva ekonomika. Kif nistaw naraw li dawn il-pajizi kollha jiftemu speċjalment fuq il-koordinament fuq il-livell tal-ekoloġija. Jekk l-iktar pajizi li qegħdin inirġsu mhumiex marbuta bil-regoli vinkolanti, bil-regoli obbligatorji, jina naħseb illi Dan ħajkun ta' svantaċ għal pajjiżi Ewropej. Anka dwar il-gas naturali u it-tidjif tal-kontinent tagħna, qed naraw li bejn is-sena 2008 u 2012 kien hemm 2.4% eh, illi fil-fatt kien minħabba it-tnaqqis tal-prodott gross domestiku aħna nixtiequ illi il-ġid Ewropew mhux ħajtnaqqas iżda jkollna wkoll pjattaforma l iżvilupp fuq il-livell Ewropew nżidu fl-istess ħin l-impjieg u l-opportunitajiet tax-xogħol. Grazzi. Grazzi ħafna sa imis l Sinjura Figueres sabiex twieġeb dawn il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi grazzi lilkom il-kol tal-mistoqsijiet. Għan iprofa nwieġibhom fi gruppi differenti skont is-suġġetti. Għan ibda sabiex nwieġeb l-aħħar mistoqsija. il ftejim ta' Pariġi mhuwiex għal ftit mill-pajjiżi, iżda l-pajjiżi kollha. U l-pajjiżi kollha qegħdin jieħdu impenserju u kulħadd ħajżom ma dan il-ftejim ta' Pariġi li ħajjajna u koll dan il-proċess li intom għandkom kem eh, diskrivejtu ġifiri kif aħna nistaw nżidu il-prodott gross domestiku fl-istess ħin in-naqsu l-gassijiet beffet serra din hija l-ikbar problema l-iktar ħaġa li ħan ħaniddiskutu fil-qalba tal-ftejn ta' Parigi Nixtieq li nipprova nwieġeb xi ftit mistoqsijiet li kienu fuq ċertu pajjiżi speċifiċi. Mela, l jandisis mill-Brażil, mill-Indja u mill-Indonezja. Il-Brażil fil-fatt ħajtlu fi 27 ta' Settembru, l-Indja wkoll l-iktar tard u l-Indonezja suppost dal-waqt għadhom ma tawniex data partikolari. Iżda naħseb illi fil-fat il-pajjiżi tal-G20 ħajamlu minn kollox sabiex iżommu madata ta' skadenza ta' Ottubru ħalli huma wkoll jistgħu jkunu inklużi fil-rapport ta' sintesi illi ħajoħroġ f'Novembru. L-Indja, inti saqsejt mod speċifiku fuq l-Indja, iva veru li l-Indja huwa pajjiż importanti ħafna. ċina ma saqsejtunix dwar dan il-pajjiż iżda wkoll dal-waqt fejn batunna li għandisi. L-Indja Iva huwa pajjiż interessanti ħafna minħabba li huwa daqshekk differenti miċ-Ċina u naħseb li rridu nisqu ħafna fuq din id-differenza bejn l-Indja u ċina U aħna nafu illi fil-fatt il-Prim Ministru tal-Indja kien verament kellu tradizzjoni li talapu għal summit tal-xemx fejn fil-fatt huwa talab li kunem laqa fuq l-iżvilupp tal-enerġija prodotta mis-set tax-xemx għal pajjiżi illi fil-fatt qegħdin viċin li qegħdin 15-il grad il fuq mill-ekwator. U aħna qegħdin naraw li l-Indja qiegħda tħares lejn din il-problema permezz tal-użu tat-teknoloġija wkoll naturalment huma mħazbin ħafna fuq id-drittijiet ukoll tal-proprjetà intellettwali iżda jiffukaw fuq it-teknoloġija l-ewwel qabel kollox. Jiena mhux ħan irreferi għal ftejjem ta' bej il-Kanada u l-Unjoni Ewropea minħabba li mhijiex fil-kompetenza tiegħi jiena din mistoqsija eh, ħanħallija fidejkom nista' naħseb nħalli ċertu affarijiet fidejkom, naħseb dini għu għadam l affarijiet li nħalli fidejkom mela. Like jew la u wkoll. Aħna nafu dwar l-emissjonijiet eh, maritmi wkoll il-mod ta' kif huma organizzati dawn iż-żewġ setturi Aħna qegħdin naraw li dan it-tip ta' trasport ta' żewġ żewġ setturi mhumiex inklużi. Aħna provajna naħdmu magħhom ħalli ngħinuhom ħalli jżommu mal dawn l-obbligi bħalissa aħna qegħdin inħarsu li fil-fatt li e, jkun hemm devjazzjoni u mhux e, li jkun hemm tnaqqis partikolari aħna Nafu li ma mux ħajpruvaw inaqsu l-emissjonijiet qabel il-konferenza ta' Parigi, ġifiri dak li aħna nistaw namlu fiħdan il-ftejim ta' Parigi ħalli nħedġuhom ħalli kunem tnaqis dan huwa metodu wieħed li aħna nistaw nużaw iżda parti minn hekk nistgħu nħarsu koll li illa teknoloġija għandna l-biofuels minħabba li dan jista' jinbotta l qudiem it-teknoloġija u fil-fatt aħna qegħdin naraw li Issa qegħdin inħarsu li tnaqqis operattiv din hija xi ħaġa li tista' tkun eh, tradotta fit tnaqqis issa mbagħad jista' jkun hemm tnaqqis isib ieħor iktar quddiem. Irridu naraw ukoll kif eh, ħaniħdossib l-immigrazzjoni sforzata dinja situazzjoni diffiċli ħafna għal ħafna nies situazzjoni jett ġib ħafna dbatija maħħa, jett naraw għahin kollu fil-mezzi tax-xandir sejjer simili kull darba illi nara xenarju bħal dan jew storja bħal din fil-mezzi tax-xandir jiena dejjem nirdubja b'mija u jom kella anka b'miljun kultant ġo moħħi u dan huwa propju e, ix-xenarju li rridu nevitaw. Hemm grupp ta' e, nis illi kienu inklusi u koll fil-lista ta' pajizi li e, edin nisofru jibatu ħafna mid-dannu tal-bidla tal-klima. U fil-fatt aħna irridu nħarsu lejn din it-tip ta' migrazzjoni u l-koordinament ta' din it-tip ta' migrazzjoni. Din hija xi ħaġa li jiddispeċini jiena u nibża ħafna li diġà qiegħda tiġi minħabba li hija xi ħaġa li rridu nevitawha. Iżda, naturalment, dan huwa punt li qed ninkludu fl-abbozz ta' dan il-ftehim u naħseb illi rridu naġlu ħafna iktar fl-evitar ta' din is-sitwazzjoni, ħalli ma nislux sitwazzjoni fejn aħna jkollna livelli illi aħna ma nistgħux nikkoordinaw ta' immigrazzjoni. Issa dan, il-punt huwa diġà f'moħħ ċertu pajjiżi, issa fejn disis aħna għandna perjodu ta' reviżjoni ta' bejn ħames u għaxar snin. Hemm ċertu pajjiżi illi preżentaw l-NDCs tagħhom sa' sena 2025 u anke sa' sena 2030 Jiena naħseb illi fil-fat li l-INDCs li għanna bħalissa jistaw ikunu għadġattati mill-pajizi kollha għal perjodu li huma faslu. Ġifieri huma setgħu faslu dan il-perjodu ta' żmien, iżda mbagħad ħajkun hemm perjodu illi fil-fat ikun deċiż globalment. Ġifiri, inti tista' tippreżenta l-INDCs għal perjodu itwal minn ħattijħor iżda mbagħad ir-reviżjoni ħatkun għal perjodu Eh, li jkun eh, għal kulħadd validu għal kulħadd ġifiri. Naħseb li kulħadd kważi qiegħed jaċċetta perjodu ta' reviżjoni ta' ħames snin u mhux għaxar snin. U bħalissa dija diskussjoni illi anka wassala lil dawk il-pajjiżi illi fil-fat prezentaw l-NDCs tagħhom għal periodu ta' xar snin kollom l-opportunità illi fil-fat ikun jistgħu jagħmlu din ir revizjoni anka qabel. Naħseb iżda li intom tistgħu tifmu wkoll li l-lan ta' dan il ftejim huwa li aħna niffaċilitaw e, il-ftejim u mux nikastigaw, għalek aħna ħanamlu din l-istadina u minix ċerta jekk jux ħajkun hemm dal-element ta' obbligu aħna ħan din il pajjiżi sabiex jagħmlu dan, naturalment rridu naraw kif ħa jitfassal l-aħħar ftehim li ħajkun ippreżentat iżda bħalissa l-hemmhekk mexxin. Apparti minn hekk dwar tip ta' xogħol differenti li ħajsir aħna din nirreferu wkoll għall-att politiku u tekniku. Naħseb illi watajb nfakkarkom li din hija l-ewwel darba mis-sena 2009 li konvenzjoni tal-bidla tal-klima qiegħda taħdem fuq tliet livelli differenti fuq livell tekniku qegħdin naħdmu aħna flimkien man-negozjaturi, qegħdin naħdmu b'mod dirett mal-ministri fuq livell politiku iżda qegħdin naħdmu wkoll fuq livell tal kapijiet tal-istatu tal-gvernijiet u fil-fatt dan hija tisir min-naħa ta' Segretarju Ġenerali nnifsu, mal kanċilja Merkel mal-President Oland. U fil-fatt aħna qegħdin naraw li dawn il-mexxejja ħadwa fidejhom sabiex jikellmu lil mexxejja oħrajn ta' pajjiżi u jħeġġu lil kapijiet tal-istati u tal-gvernijiet sabiex jidħlu f'din id-diskussjoni. Minħabba din dan il-ftejim mhuwiex ftejim għal ħames snin jew għal għaxar snin, iżda ftajim li għandu japplika għal kważi ħamsin sena. U minħabba l-impatt li għandu jkollu dan il-ftejim u li għandu jkun validu għal periodu daqshekk twil ta' żmien, għalhekk settembru ħajiltaqgħu f'New York u mbagħad ħerġgħu jiltaqgħu fit-30 ta' Novembru it-tnejn f'Pariġi u fil-fatt fl-ewwel ġurnata tal-negozjati tal-, ta' dwar il-klima ħajkun hemm din il-laqa partikolari ħalli tingħata priorità. Issa minħabba li aħna din naħdmu fuq dawn it-tlet livelli, aħna wkoll qegħdin nibatu ħafna komunikazzjoni wkoll fuq it-tlet livelli differenti u qegħdin nippruvaw kemm jista' jkun li niġbru Eh, kemm jista' jkun nies illi għandhom irrida illi jilħu f'tejm u jkun hemm approvazzjoni anka għal dokument li qed ikun imħejji minn dawn il-coachers. Issa pjanijiet ta' tnaqqis tal-karbonju. Aħna fl-abbozz tal-ftehim diġà qed nistiednu lill pajjiżi sabiex jippreżentaw pjanijiet ta' kif huma ħajnaqsu l-użu tal-karbonju fl-ekonomija tagħhom. Ma naħsibx li di bedna wis mill-INDCs iżda huwa iktar pjan ta' kif wieħed jista' jimplementa l-INDC. Iżda dan huwa verament fil-qalba ta' kif il ftehim ta' Pariġi għandu jkun implementat fuq livell nazzjonali. Iżda nixtieq ngħid ukoll dwar il- fatt li semmejtu intom l dinja l dinja sviluppata għanda titgħallem mill mill-izbalji tagħha. Ġifieri aħna mhux biss qed nitalmu mill-izbalji tagħna, iżda din nitalmu wkoll minn dak illi għandhom u m'għandhom ix-dinja li qed tiżviluppa minħabba li kull pajjiż li qed jiżviluppa għandhom id-dritt u l-obbligu li jiprovtu li ċittadini tagħhom il-livell ta' prosperità illi fil fat jinsab hawnhekk fl-Unjoni Ewropea fi fċertu pajizi nħossu għaktar, fċertu pajizi nħossu għanqas. Iżda naturalment il-pajjiżi qed jiżviluppaw għandhom din ir rieda u l-mexxejja tal-gvernijiet u tal-istati għandhom din ir-rada iżda rida iżda naturalment dan ħajsib mod differenti ħafna. Dan il-punti wassalni wkoll sabiex nitkellem fuq il-finanzjament jiena smajt minn qal il-jemmin ħajoqgħod jinħeba wara dan ir-rapport. Hemm lok għal din it-tip ta' interpretazzjoni, iżda jiena naħseb li r-rapport tal-OECD ħajkun verament siwi minħabba li jista' jurina eżattament fil-ma situazzjoni ninsabu, ħajġbor il-kontribuzzjonijiet mill-UNEP, UNFCC u anka il-Kumitat Permanenti tal- eh, tal-klima tal aħna qegħdin naraw li dan ir-rapport tal-OECD ħajatina bejn u ieħor l-ist idea tal-flussi finanzjari għas-sena 2013-2014. Din hija ħaġa importanti ħafna ħalli nkunu nafu aħna f'liema sitwazzjoni ninsabu dwar il-flussi finanzjari ġejjin mis-settur privatu pubbliku u apparti minn hekk aħna rridu naraw x'ħanamlu minħabba li hemm impenn illi ħadd ma jista' jinsih aħna qegħdin nitkellmu fuq 100 biljun euro li għandna nġibu s-sena 2020 u għadna ma wasalniex hawnhekk. Aħna wasalna għal 40 sa 50 biljun jekk aħna inqisu l-flussi kollha u l-fondi kollha, iżda naturalment aħna qegħdin naraw illi matul konferenza ta' Pariġi aħna ħan ippubblikaw ukoll il-miri u l-anijiet tagħna illi jimmarkaw sa fejn u xridu namlu sabiex nasu sa sena 2020 u nilħu dan l-ammont. Xħan għamlu sa sena 2018? X'jagħmel sens x'inhu realistiku? U apparti minn hekk irridu naraw li ma jkunx hemm eh, talbiet li mhumiex realistiċi. Minħabba li qed naraw li l-enerġija li tiġġedded qed issir verament xi ħaġa li tiġbed ħafna iktar investiment u hemm iktar kapital li li qed ikun investit f'dan it-tip ta' produzzjoni tal-enerġija, ġifieri ma naħsibx li hija xi ħaġa li ma tagħmilx sens li aħna nistennew li konna Eh, nilħu il-100 biljun euro sa' sena 2020 u kif għandahlu dan kollu fil-ftejim aħna qegħdin naħdmu fuq il-lat finanzjar minħabba l-informazzjoni dwar il-finanzjament qed titlina minn bosta sorsi differenti ġifiri. aħna qed insibuha diffiċli naraw kif nistgħu nfasslu post wieħed fejn nistgħu niġbru fil-ftejim l-informazzjoni kollha illi tista' tfassal il-pjan tagħna għall-ġbir tal-fondi sas-sena 2020 eh, u dan rridu nagħmluh sal-bidu tal-konferenza għadni m'għandix tweġiba preċiża ġifieri rridu naraw aħna kif nistgħu inħejju docking station politikament eh, tajba u xirqa sabiex niġbru l-informazzjoni dwar il-finanzjament. E, l-mistoqsija dwar Eh, l-Unjoni Ewropea kif qed tidher minn barra. L-Unjoni Ewropea qiegħda tidher bħala mexxej f'dak li għandu x'jaqsam l-ambizzjoni u anke f'dak li għandu x'jaqsam il-mod ta' kif qed tmexxi b'mod strett u mar regoli u parti minn hekk aħna nixtiew nisufu l il-fatt li il-pajjiżi li qed jiżviluppaw vera japprezzaw ir-rwol li għand qed tieħu l-Unjoni Ewropea sabiex tmexxi dawn in-negozjati. Hemm ħafna pajjiżi li qegħdin jippruvaw jagħtu mbuttatura l qudiem u l-Unjoni Ewropea qiegħda tiġbed ukoll il qudiem din il-ġibda li t-prova l-Unjoni Europea qed tkun apprezzata ħafna mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, hemm ċertu pajjiżi li jixtiequ iktar, livell ta' ambizzjoni iżda naħseb l-Unjoni Ewropea qed tidher bħala bħala eżempju tajjeb speċjalment minħabba illi aħna rnexxilna nifirdu il-GDP mill-GHG ġifiri mill-gassijiet ta' fett serra, ġifiri aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li verament naqsmu l-esperjenzi tagħna bejnietna u din hija xi ħaġa li qed tidherja sewja ħafna. Grazzi. Grazzi issa ngħaddu għat-tieni grupp ta' mistoqsijiet, naħseb illi nista' nitlobkom issa sabiex iżommu mal-minuta jekk joġobkom sabiex issaqsu l-mistoqsija ta'kom u nibdew bis-sur Belet. Uh, hello, Mr. Figueres. Uh, Tassaw sur President, nsalimna Snura Figueres, mela l-ewwel inti semmejt l-Unjoni Ewropea bħala il-modell u semmejt u is-sistema ETS illi hija fost dawn il-modelli fl-Ewropa aħna salvajna li e Ties billi daħħalna l-rizerva ta' stabilta fis sur kif dan nistgħu nwaslu f'kontinenti oħra u kif għandu jaqdir rwol jekk jistax jaqdi rwol f'Pariġi imbagħad fuq eh, l-appoġġ finanzjarju u inti semmejt l-Indja it-trasferiment ta' teknoloġija u l-pija. Imma dan l-appoġġ finanzjarju jista' ukoll isir permezz ta' trasferiment ta', tek ta teknoloġija u fuq l-IKO għax ma nistennaw li uftejim malajr. X'inhuwa r-rigward tiegħek fil-titjiriet internazzjonali? Jiena nagħmilha għal Strasburgu imma meta qed nivvjaġġaw fuq livell internazzjonali eh, se nkunu eh, hemm differenza kbira. Dinja hija xi ħaġa nistgħu niddiskutu fir Pariġi, grazzi issa naddu għal l-onorevoli Parnier. Grazzi tassew, Sur President, Signora Figueres, grazie anke tal-kwalità ta' tweġibiet li jinti tajtna fl-ewwel round ta' mistoqsijiet u kommenti. Jiena relatur għal testa inizjattiva fuq COP21 li aħna sejjaħnilu inter sejm internazzjonali ġdid għal Pariġi finqas minn minuta li nispjega għalek dak li aħna nixtiequ nagħmlu bħala parlament bħala membri parlamentari. Aħna rridu nkunu involuti f'dan il-modell. Ġifiri fil-rapport tagħna aħna qed nitkellmu dwar il-kompromessi differenti u inħossu illi l-Unjoni Ewropea għandha tnaqqas b'tal-inqas 40 fil-mija il-gassi ta' fett serra sal-2030, 30% ta' li ikolajja 30% ta' enerġija li ġeddet u 40% ta' titħib fl-effiċenza. Qed nappellaw ukoll li jitneħħaw kemm jista' jkun il-gassi ta' fett serra kompletament sal-2050 u et nissuġġerixxu li nieħdu impenji ta' ħames snin li fit-tmim tagħhom imbagħad nkunu nistgħu nivalwaw kif ikunu marru u nibdlu l-azzjonijiet li jkunu qed jittieħdu skont kif meħtieġ l-aħħar punt li nsemmi huwa il-finanzjament klimatiku nafu li dan se jkun fil-qalba tal-ftem ta' Pariġi f'Novembru u Deċembru nixtieq nisma' aktar minn għandkom dwar l-aspetti innovattivi varji li qegħdin tikkunsidraw biex tilħqu dan l-an ta' biljun dollaru fis-sena. Grazzi issa s-sur Duncan. Grazzi tassew. Grazzi tal-li edha fostna. Taf, ma nafx jekk taf ġara il-beraħ fl-Australja fejn imbidel il-gvern mill-lum għall-għada. Għalek irridu noqdu attenti għax l impenjer nieħdu l-lum emmnejn jimbidlu ma' gvernijiet. Iġifiri din l-idea nżommu għaf fil-tal-2003 tal-2030 ma nafx ikkom mhux ambizzjużi ma nafx tant forsi għanna jkollna mira aktar ambizjuża fil-futur. Grazzi. Grazzi, Nils Torvan. Grazzi lilek, Sur President. Smajna id-din id-diskussjoni fuq il tibdi klimatiku kamil darba u jkun ħafna drabi jkun żewġ approċċi wieħed fejn nippruvaw nisfurzaw l-pajjiżi biex jagħmlu xi ħaġa U l-approċ li jħor huwa li nippruvaw nifmu x'inhu ma id-differenzi li li hemm. Għaliex b'simplu fil-Finlandja jkollu għandek 5 miljun ruħ u u kif l-affett fuq l-ambjent huwa differenti meta wieħed jikkonsidra pajjiżi differenti popolazzjoni tagħhom. Jiena ma joġbuni affarijiet fejn ħaġa waħda tapplika l kulħadd, imma nittama li l-għanna id-data t twelit l-istess, inti taqbel miħaj jukol fuq din il-ħaġa. Grazzi, naddu għassur ek. Dangu fħal. Grazzi għafna, Sur President, u grazzi għafna Signora Figueres tal-li għada u għek, jina verna mirak li għed tkun daqsek ottimista minn kajja li jina mux daqse ottimist palek jina naħseb illi dwar lan ta' żewġ gradi Celsius sa' sena 2050 naħseb eh, illi qed isir ħafna eh, xogħol ukoll mira dak li qed jisir, iżda fl-istessin aħna naħsbu li għandna daqsxejn ta' problema oħra xi ħaġa li diġà semmejt bosta drabi u hawnhekk aħna bħalissa għandna produzzjoni tal-laħam ta' xi 300 miljun E, tunnellata, Aħna qegħdin naraw l sena 2050 da ħajr doppja din produzzjoni tal-laħam. L-FAO xed taħseb li tagħmel issa illi qed naraw il-missjonijiet li jistgħu jiżdiedu minħab brabta ma' din iż tal-produzzjoni tal-prodotti tal-laħam. Din il-ħaġa qiegħda tkun inkluża fil-negozjati dwar il-klima jew inkella minnaw ftiti żmien oħra ħan insew nitfgħu taħt it-tapit minħabba li kulħadd iħobb il-laħam u ħadd ma jrid jagħmel xejn dwar din il-problema. Thank you very much. Grazzi, tassew issa l-onorevoli jawwar. Tlet mistoqsijiet l-ewwel naqblu illi l-INDCs Edin il-botwis mill-landa 2% mistoqsija tija hija x'inhu ma pjanijiet biex nżidu l-ambizzjoni sa summit ta' Pariġi. Inti semmejt ukoll ir-ratcheting. Rrid ikollna approċċ fejn ma mmorrux lura minn l-isforzi li nkunu mpenjana ruħna lihom, anzi inżiduhom. Eh, Tieni mistoqsija fuq il- drittijiet umani, kif nistaw nizguraw li ikolna eh, promozzjoni tal jiġu salvagwardja ta' dawn id-drittijiet u t-tielet mistoqsija hija fuq il-negozjati klimatiċi li mhumiex azzjonijiet iżolati u hemm negozjati għaddejjin dwar l-anijiet ta' żvilupp sostenibbli Kif jista' wieħed għalhekk jiżgura li jkun hemm armonizzazzjoni bejn l-SDGs u il-ftejm eh, klimatiku kif nistgħu jgħinu l-xulxin sabiex nipromovu benesseri f'dinja sostenibbli. Grazzi. Grazzi, Sinjura Evi. Grazzi tassew sur President jina u koll xtaqt namel mistoqsija fuq l its iżda għandi approċ kompletament differenti minn dak kollega tiegħi. Tama illi nħarsu lejn qablu ħtiġiet ekonomiċi ma' dawk ambjentali jistgħu waslu għal estensjoni tas sistema ITS e fuq livell internazzjonali. L-ITS e però fl-opinjoni tagħna fl-Ewropa wera li ma kienx effiċenti f'dawn l-aħħar 10 snin irrebedejn herba darbiet. U ma wassalx biex jitnaqsu l-emissjonijiet, apparti minn hekk ikkastiga l-imprizi u negozji Ewropej. U waslu anke għal ħafna frodi u spekulazzjonijiet finanzjarji. Għanna anke provi aħna minnaħa tagħna. Għax għandna nkjesti wkoll dejn fossom f'Milan. Jiena Għalek, fid-dawl ta' dan kollu nixtieq nisma l-opinjoni tiegħek fuq l-estensjoni tal-ITS fuq livell internazzjonali u jekk taħsibx li għandna nħarsu lejn modelli oħrajn u ġodda alternattivi ġifiri li kunem ta' sezzjoni fil-kontenut ta' korbonju fċertu prodotti u għalek nkunu edin eh, nirrevoluzjonaw il-mod li bih nħarsu lejn id-dioxide tal-karbonju. Sinjura Dalli. Grazzi, Sur President. Grazzi, Signora Figueres, tal-li għeda għawnek u grazzi ta' dan l-iskambju. Ħadd pjaċir nisma li l-Unjoni Ewropea hija fuq qudiem fl-ambizzjoni u responsabilità. Iżda hemm ċertu affarijiet li huma tħassib fl-Unjoni Ewropea li nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek dwarhom. Pereżempju, l-Ignite Fuel Power Stations għadhom qegħdin jinbnew fl-Unjoni Ewropea dawn jammontaw għal aktar minn 10% tal emissjoni ta' diossidu tal-karbonju. Apparti minn hekk hemm satax il-faċilità li qegħdin fi stadji differenti ta' pjanar u fil-bini tagħhom. Dawn ħafna drabi idumu 40 jeżistu 40 sena, apparti minn hekk għandek pajjiżi Ewropej illi joffru sussidi lil dawn il-korporazzjonijiet biex jibnu impjanti tal-faham u dawn ukoll jammontaw għal perċentwal għoli ta' diossidu tal-karbonju. Il-tibdil klimatiku iva hija kustjoni globali għalhekk il-pajjiżi ma jistawx jesportaw it nidġis minn fil-waqt li jieħdu ċertu impenji fuq livell nazzjonali, x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan u xrajt mill-pajjiżi Eh, hemm rieda li jiġu indirizzati dawn il-problemi. Thank you very much. Now Miss Wisniewska. Grazzi l-Onorevoli Wisniewska. Grazzi tassew, Sur President, Signora, il-Kumitat Envi li għat jospitak naħseb taqbel illi jaqbel illi għandhom jitnaqsu l-emissjonijiet 40% sabiex jibdew il-negozjati f'Pariġi fuq nota pożittiva. X'se tkun il-konsegwenza globali? Wara illi l-atturi prinċipali ħadu ċertu impenji jitnaqis minnaħa tal-Unjoni Ewropea se jkollhom effett daqshekk sinifikanti meta għandek pajjiżi bħal ċina l-Indja u l-Istati Uniti li qegħdin waslu ħafna aktar emissjonijiet. Se jkollna effett tangibli fuq l-emissjonijiet globali jekk dawn il-pajjiżi ma jagħmlux l-istess u nistgħu ngħidu li sa din is-sena se jkun hemm impenji li jittieħdu minn dawn il-pajjiżi. Grazzi. Grazzi tassew, Is-Sur Federley. Grazzi Sur President, grazzi Signora Figueres tal-kommenti ċari tijak u kollu tal-li informajtna fuq il-proċedimenti. Jena, zvedis, minkejja fatt illi eh, l-Unjoni Ewropea taħdem mod sħiħ, aħna zvedis għedin fuq id dim f'dan kollu nishtiqu nkunu nafu x'se jkunu l-ispejjeż jekk ma nieħdux azzjoni, dan x'se jfisser għal saħħa pubblika għal-finanzi pubbliċi, għal-ħela tal-art u l-użu agrikolu tal-art. Biex ikollna raġuni ċara biex ikollna idea ċara ta' xser jiġi rridu nħarxajn l-impatt globali kif ukoll l-impatt nazzjonali u reġjonali biex naraw jekk għax qed ninvestu kemm suppost. Emmin ma jridx li jinvesti daqshekk u emmin jitkellem fuq l-ispejjeż u ma jħaris lejn tibdil bħala investiment fil-80 fejn kien hemm il-tkabbir tal-gross domestiku fil-Zvezja kiber fl-Ewropa u fost l-ikbar madwar id-dinja u fil-waqt li konna qegħdin l-aktar pajjiż li naqqasna l-emissjonijiet, għatfadal ħafna x'namlu fl-Iżvezja, imma il-kumpaniji ġodda, postijiet ta' xogħol ġodda, setturi ġodda li qegħdin javvanzaw, nixtiequ li dan isir anke jistemma anke fi diskussjonijiet li jmiss. Għaliex dan irridu naraw wkoll bħala opportunità għal xogħlijiet ukoll għax inkella maħniex se nkunu qegħdin nisfrutaw u nagħmlu avvanzi l qudiem Grazzi, tal onorevoli Torres. Bueno, gracias en primer lugar por estar aquí. Grazzi ħafna l-ewwel Natalija dawek M'aħna nixtieq nitkellem fuq aspet li naħseb ma tkellimniex dwaru biżejjed. Minħabba li meta nitkellmu fuq il-ġrida kontra il-bidla tal-klima, aħna rridu nitkellmu fuq il-bidla f'dak li għandu x'jaqsam mal-produzzjoni tal-enerġija. Jiena naħseb li jekk aħna meta nerġgħu nfasslu mill-ġdid il-trasport pubbliku u iż-żoni urbani naraw li verament ninvestu b'mod serju l-enerġija li tiġġed fl-enerġija li tiġġedda tu naraw li konna l-aċċess internazzjonali għall-enerġija u naraw li nwaqfu darba l-dejjem in-nies li fil-periferija u nies li għandhom eh, qed jinbatu maħabba l-faqar u n-nuqqas ta' aċċess għall-enerġija u jiena naħseb il-fossil fuels fil-fatt edin waslu għal fat li il-pjaneta jisħon b'mod daqsek maġġel. għad il-raġuni aħna minn flok edin eh, għanna sistema ta' missjonijiet u ta' ehm, irkant u dan għet jippermetti li dawk li għandhom iktar flus jistaw jinċsu kemm iridu għal-ħsara tal-bnedmin. Jina naħseb il-ġlida kontra il-bidla tal-klima eh, tirrikjedi ħafna nis li huma qalbina, tirrikjedi modell ekonomiku responsabli vizavi ċittadini, vizavi il-pjaneta, dawn huma eh, għanijiet importanti. ħafna dawk li verament mumiex ħajr konsidraw dawn l-għanijiet, aħna ħan opponulom bis-saħħa, grazzi. Grazzi, l-onorevoli Oken. Grazzi ta' s-sorta prezentazzjoni tajba ta'kom. Smajt fi reputazzjoni tijak qabel, imma ħad gost li inti u rejt tassew li reputazzjoni li għandek tixraqlek. Aħna għanna bżon dan il-messagġi realistiċi ħafna mill-politiċi qegħdin jitkellmu daqslik kieku in-natura hija xi ħadd li tinnegozjaw miegħu. Aħna rridu illi kollna evalwazzjoni realistika u jiena nixtieq illi il-politiċi kultant ikunu aktar ċari bħal Pentagon u NATO għax nafu x'ser jiġri jekk ma naħdux azzjoni malar kemm jista' jkun. Imma ma nix nirrapportaw biss l-affarijiet pożittivi li jisaħħu f'pajjiżna, imma anke namlu evalwazzjoni tal-emissjonijiet negattivi li huma parti minn din il-kontribuzzjoni wkoll irridu għalek natu stampa realistika Għalek, iridu nsemmu tefu anka il-ħazin biex ikollna stampa ċara u biex tassew nkunu nistaw nieħdu azzjoni għabbażi ta' affarijiet realistiċi u konkreti. Grazzi tassew issa l-Onorevoli Joe Lajnen. Ġemen. Grazzi Sur President. Signora Figueres, nilqak fil Komitat Envin għal tqajt miegħek seba darbiet u dejjem inti kont ottimista. Llum ħabbart li se jkollna kop mingħajr drama. Ma wetkom xina, forsi, forsi jibkont ħaniftaħ fliskun xampanja jgħid is-sur lajnen imma ma jimportax. Xtaqt insaqsik jekk illu kanda ibbukjajtix mill-ġimgħa s-sibt jew nkellgħu xi u kol. Aħjar kieku neħilsu il-ġimma wara nofsinar, minn flok bħamma namlu s sol u s-sibt filodi u s-sibt wara nofsinar. Jak jirna xilek testi kmini, għandi li xkun xampanja għalik. Mera, lan huwa illi nkunu neutrali fit-tieni nofs ta' seklu, ġifiri sakemm, sa meta l 2100 Naħseb li inti għattajt l-2050 l-għan ta' dak it-tnaqqis. F'olja forsi ċina mhux stan se jkunu kontenti b'din il-mira. L-aktar mistoqsija diffiċli li rridu nsolvu fil-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa u l-ġimgħa u s-sibt. L-ammont ta' 100 biljon tal-2020 dan se jkun diffiċli ħafna li gvernijiet jimpenjaw ruħom għal ammonti ta' wara l-2020. Din hija kwestjoni tal-finanzjament tal-pubbliku privat fl-imkien b'dawn l-ammont ta' biljuni sal-2020 u anke wara l-2030, grazzi. Grazzi, issa l-onorevoli Seth Dance. Grazzi tassew. Grazzi Sinjura Figueres tal-li edha fosna. Jina għatniħu gost nara l-impenji li jinti ħattan kif flima u il-bicċa xogħol tajba li jinti mexxejt hemmhekk. U inti ma li se tieqaf fil-żmien qarib u ħejt ukoll x'passi se jittieħdu fil-futur. Inti semmejt anke kwistjoni ta' konformità illi ikollna sistema illi tinkoraġġixxi minn flok ma tisforza ftejn fuq livell ta' stati membri u anke livell internazzjonali pajjiżi differenti u nazzjonijiet differenti għandhom reġimi differenti li bihom il, dawn il-kumpaniji jistaw iżommu l gvern tagħhom responsabbli. Rridu nħarsu anke lejn impenji li tieħdu fil-stejm ta' kankun tal-2010 tista' ssir xi ħaġa permezz ta' strumenti eżistenti biex jagħmlu monitoraġġ ta' konformità bħal RDD e il-Green Planet Fund u l-Adaptation Fund dawn jistgħu jgħinuna biex l-organizzazzjonijiet iżommu l-gvernijiet tagħhom responsabbli. Grazzi. Grazzi. Issa l-onorevoli Faristija Bounds. Grazzi ħafna sur President u nixtieq nagħtik u hekk fosna, Sinjura Figueres, nixtieq illi nsaqsik mistoqsijiet fuq dak li qed fid-diskors ta' ftuħ tiegħek inti tkellimt fuq l-appoġġ finanzjarju kemm dan huwa importanti għal pajjiżi li qed jiżviluppaw. Jiena naħseb l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel ħafna iktar dak li għandu x'jaqsam kooperazzjoni u żvilupp fil-kuntest tal-politika barranija u esterna tagħna nixtiequ li nkunu iktar ġusti u iktar effiċenti U qed nitkellem fuq l-effiċenza minħabba li fċertu stati membri l-investimenti fl-enerġija li t-ġeddet, suppost għandha tiżdied iżda minflok qiegħda tonqos allura nixtieq nkun naf f'liema punt wasalna f'dak li għandu xieqsam dan il-punt. X'għandna nistennew realistikament minn dan kollu, apparti minn hekk aħna qegħdin naraw illi s-soċjetà ċivili wkoll din jistennew ħafna minn dan kollu u tajjeb li narfu wkoll kif isħaqt inti il-kontribuzzjoni ta' soċjetà ċivili. Nista' taħseb li aħna għandna rwol xieraq biżżejjed jew taħseb li nista' jkollna rwol iktar importanti minnaħa tal-Unjoni Ewropea fuq kull livell u f'kull eh, fażi ta' dan il-proċess ħalli bekk nistgħu naslu għal ftehim ta' Pariġi li jista' jkun iktar ambizzjuż fil tiegħek. Grazzi l-Onorevoli Brannan. Grazzi, Sur President. Għost li jinti għedawnek, nasib ħat ma semma l-forestri għallum, sissa. il forestri importanti fil-rigward tal-karbonju fil-tramuntana tal-Europa -tal dawn l-emissjonijiet jinxtorbu mill-foresti mil mil tagħna. irridu aħna li kolna aktar foresti mannix miri ċali pero perċentuali eżatta eżatti, rridu nżidu l-forestrija u li jintuża aktar l-injam fil-bini din hija għalhekk xi ħaġa li għandna nagħmlu fil-futur. Anke fin-nofsinhar tad-dinja li ma jkomplux jitqaċtu l-foresti tafu illi xġar xġara mill-gvern bejn il-gvern norveġis u dak peruvjan. Għalek forsi nistaw namlu ġemellaġġi, per eżempju, il-Germania mal-Bolivja jew ir-Renju Unit mal-Uruguay biex ma jitkomplu xitqaċtu s seġar. Iġifiri komplu jitħalsu flus ma dak li diġa qed jitħallas fil-budget tal-għajn għajnuna jina tawl dawn il-pajjiżi. Grazzi. L-aħħar eh, kollega l-Onorevoli Kadenbach. Mela, ħantik il-minuta, tik il-minuta tijaj biex ikollok tal aħdax il-minuta sabiex twieġeb. Thank you very much and now. Grazzi lilek. Part importanti ħafna diskussjoni is-Sinjura Figueres twieġeb il-mistoqsijiet kollha li tresqu ngħaddilek il-mikrofonu. Ma nafx kif ħajjirna xili. Kif ħajna xili fi 11 il-minuta, kif Kif ta' kif irnexxilkom taħmu b'dan il-mod għandkom ħafna disċiplina. Mela ħanibda. Ħanibda billi insemmi dak li saqsejtu dwar finanzjament. Bħalissa madwar id-dinja qed nippruvaw insibu strumenti innovattivi li lan tagħhom ikun illi inaqsu il riskju ta' investiment. Jew nkella kif nużaw rizorsi pubbliċi li huma dejjem iktar skarsi anke fil-settur ta' investiment privat. U hawnhekk għalhekk għandna din il- din li qed tfittxiga li qed issir mill-gvernijiet u anke mill-Bank ta' Żvilupp. Waħda mill-affarijiet illi qed jiġu kkonsidrati hija il-fatt illi dawn il-banek multilaterali ta' svilupp għandhom 500 biljun dollaru li jakkumulaw u għalek edin jaħsbu kif jistaw iwessaw il-self tagħhom Kundizzjonijiet tajbin għal pajjiżi li huma interessati f'operazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-mitigazzjoni tal-klima u adattazzjoni tal-klima din hija xi ħaġa li qatt ma saret qabel mhijiex l-unika ħaġa li qed issir għandna wkoll green bonds li qed ikomplu jikbru u ħafna strumenti finanzjari oħra qed ikomplu jiżviluppaw. Imma hemm din il-rieda li jinsibu finanzjamenti adattati, inklus il-forestrija. Il-finanzjament tal-forestrija hija fuq qudiem fl aġenda u dak li qed isir bejn in-Norveġġa u l-Peru u pajjiżi oħra huwa l-fatt il-finanzjament tal-forestrija ser se jkunu ibbażati skont kif ikunu sejrin l-affarijiet skont ir-riżultati u naħseb jiena li hija idea tajba ħafna. Kif tafu din hija kwestjoni ikkomplikata iżda waħda li hija kruċjali kemm għan nofsinhar u kemm għat-tramuntana tad-dinja għalek naħseb li dinja waħda dan huwa wieħed mill-loqsma fejn l-aktar li kien hemm avvanz fuq il-ftejm dinji fuq kif ser tkompli miex għal din l-operazzjoni u kif ser jiġi provdut il-finanzjament għalek dawn huma aħbarijiet tajbin ma tantx għandna aħbarijiet tajbin fuq il-finanzjament ta' wara l-2020. Għalhekk kwalunkwe avvanz li tistgħu taħu intom hawnhekk nilqawh. Kif nistgħu ħu il-100 biljun sal-2020 imma kienet diffiċli biex nilħu dan imma wara l-2020 iktar tkun diffiċli mhux qed tingħata attenzjoni meħtieġa li jekk nixtiequ li jkun hemm kwalunkwe tip ta' appoġġ f'dan ir-rigward. Ma nistgħux innaqsu l-ammont imbagħad wara l-2020 għalhekk napprezza l-appoġġ tagħkom. Fuq dan il-punt. Issa l-INDCs l-INDCs ser jiġu implementati u jiena nemmen illi ser jistaw jiġu jistaw jizdedu għax dawn jirrappreżentaw interess nazzjonali ħadd ma jisforza lil ebda pajjiż biex idaħħal affarijiet fejn disease li mhuwiex f'interess dak il-pajjiż stess. Għalhekk u mem lebda forza aktar qawwija mill milli wieħed ikun ħajibbenifika minna u stess jew pajjiżu. dawn qed iħossu li jkun ta' benefiċċju nazzjonali ma fl-istess ħin qed ikun benefiċċju globali. Għandek għalhekk ċirkustanzi nazzjonali u l-aġenda globali. Dak huwa li qed joħroġ minn din l-aġenda li ma kienx hemm qabel, naqbel 100% ma dak li qal li inti ma taqbilx ma l-approċ li ħaġa waħda tapplika għal kulħadd. Ħadd ma jisforza lil ħadd biex jagħmel affarijiet b'mod wieħed bil-fors. Infatti hemm ħafna flessibilità fil-ftajim ta' Pariġi. Dan huwa dak li jagħmlu f'saħħtu dan il-ftajim u fl-istess ħin dak li jagħmlu dajjef. Jiġifieri rridu naraw kif sempattu għal flessibilità żejda li bija il-pajjiżi jistgħu jipparteċipaw f'dan il fejm Iċ-Ċina iva l-2030 għalb għal emissionijiet emissjonijiet u l-2030 għal faham. Kiku saqsajtuni meta ħatatu data iċ-ċina ma konċ inkun naf imma issa tisemmu data u infatti statistika tas sena l-oħra qed turi il l-konsum tal-faħam fiċ-ċina qed ikompli diġà beda jonqos għal interess nazzjonali għal għal raġunijiet ta' saħħa. Li l-alla għall-interess nazzjonali f'dawn il-punti. Il-laħam mhux ser jiġi inkluż il-ftehim żommu f'moħħkom illi din hija struttura ta' ta' sabajn piet, ta' da' sektur li anke l-enerġija li għedha fl-qarba ta' stem ta' Pariġi mhux ser ikunem klawżoli relatati ma' teknoloġija u lanqas mu se jkunem referenza għal laħam. Sfortunatament, qed ngħid jiena bħala persuna li jiena vegetarian u se nkomplu nippruvaw nagħmlu bidla mill iħ net. Three questions um issa, it-tlet mistoqsijiet illi illi għamilt inti. Iva kif spiċċajt hawnhekk ma' ġenbi. Mela. Ir-ratcheting. Ir-ratcheting huwa eżattament il-kwistjoni li inti ċaqla il-mira tijak. Għalix inti dan trid biex ikollok direzzjoni aħjar. Iżda biex ir-ratcheting jaħdem, trid tqis ukoll id-destinazzjoni aħħarija tiegħek. Aħna ksibna xi ftit ta' ċaqliq ta' spinta politika, però hemm xi ħaġa illi tassew nixtieq nisħaq dwarha u li jiena kritika fuqha. U importanti illi dik id-destinazzjoni rridu niksbuha fit-tieni nofs ta' dan is-seklu, rridu naslu għal neutral għal eh, neutralità klimatika. Issa drittijiet tal-bniedem il-sessi u politika tal-ugwaljanza bil sessi il-transazzjoni ġusta għal ħaddiema dawn kollha ser ikunu dak li mexxuna, Iġifiri fuqom mux ser nejdu l-xejn speċifiku, iżda l-fejim ġenerali ser jiġi immexxi minn dawn il-prinċipi, inkluż id-drittijiet tal-bniedem. U kif aħna ser nikopparaw ma' l-SDGs? Aħna fil-verità kuntenti ħafna bit-tfassila ħari li għanna fuq l-SDGs, partikolarment brabta mal-klima, iżda anka fuq l-enerġija u l-forestrija, il jorbtu direttament mal-tibdil enerġetiku u naħseb li ser nkunu nistgħu naħdmu flimkien u nsaħħu il-miri ta' xulxin u koll. Issa, dwar il-pjanti il tal-faham, naħseb li tafu li kull ma jmurdem aktar banek, partikolarment banek uh, multi uh, eh, li li jisqu fuq uh, diversi tipi ta' et qed jisħu fuq il-faham. U fil-fat dawn huma x-xejrit li rajna fl-aħħar 12 il-xar jew 18 il-xar u din nilqaw din ix-xejra għaliex nafu illi żewġ terzi tal-fossil fuels iridu jibqaw hemmhekk fejn qegħdin mhux estratti. U importanti u koll illi l-Unjoni Ewropea tibqa il-pajis li tmex il-kontinent l-Unjoni li tmexxi pero tafu illi hemm ħafna Eh, pajizi illi qed issegwu l-Unjoni Ewropea u li storikament huma pajizi li l-aktar eh, kienu initsu imma eh, hemm ħafna xirid isir. Issa nilqaw kol il-punt il-IM l-MEP mill-Izvezja għaliex spiss wis aħna sħaqna fuq it-tibdil klimatiku u dejjem użajna ċert ta' klim negattiv, però importanti li issa nżaw tip ta' klim differenti li kun klim iktar pozittiv li aħna nistaw nevitaw il-faqar permezz ta', titjib tibdil klimatiku. Skużani, sinjura, kelli nwaqfek biex nejt l-MEPs eh, illi Eh, hemm bżonn li jżommu il-kwiet f'din il-kamra għaliex eh, għadejjin b'dibattitu interessanti ħafna. Iva, ser nżomm fil-qosor. Mela, il-miri għall 2050 Iva, l-IPCC kienet ċara ħafna għal miri tal-2050 fuq livell globali u għamlet distinzjoni bejn pajjiżi żviluppati u pajjiżi li qed jiżviluppaw. Jiġifieri il-miri tal-2050 u l-2030 huma miri li rridu nqisu. U fil-kuntest tal-IPCC rridu niftakru x'inexxila tagħmel UNEP fejn qed nagħmlu distinzjoni bejn li noddu CO2 biss u li noddu l-gassijiet kollha biex Eh, fil-kalkoli tagħna għal neutralità klimatika. Żewġ punti oħra il-konformità din qed titħalla fidej dan huwa proċess ta' monitoraġġ illi eh, qed issir illi qed jiġi dibattut ħafna fuq qed jitkellmu ħafna iżda illi ser jati anka l-opportunità illi l-NGOs jitolbu l-gvernijiet sabiex eh, juru ċerta trasparenza maħħom. Umbat, konkludi li, permetu li li nikkonkludi bil-rwol ta' l-NGOs. Sfortunatament ma kienx ħafna um, persuni Eh, u stati membri illi taw bizet leħen l-NGOs. Pero f'dan naħartna xil xart minn ta' xil xart la fajdi ċaqalqu xi ftit u qed nittama' għalhekk illi jkun hemm eżitu pozittiv fil għata Pariġi. Thank you very much, Ms. Figueres. Grazzi ħafna l sinjura Figueres. Naħseb li fissem il-komitat kollu kemmu nista' ngħid li aħna nawgurawlek għal xhur illi ġejjin. Nixtieq ukoll nirringrazzjak għaliex irna xxelek twiġa il-kulħadd u fl-istess waqt ma il-11 il-minuta lokatililek lilek tassew impressjonanti. Issa u għal pawza ta' żewġ minuti u mbagħad wara ninkomplu bil-votazzjoni. Grazzi. Okay, dear colleagues, we start the voting. Uh, the first item is the object. Signori, nibdew uh, bil-voti. L-ewwel ħan nibdew fuq uh, nivvotaw fuq regola 106 rigward il-glyphosate eh, ġit kienem talba li kunem persuna li titkellem qabel votazzjoni, għalhekk nadila il-kelma. Iva sur President, nix tinfakarkom li l-alde iħossu mhux komdu bis-sitwazzjoni tal-glifosat. Aħna konna nafu li l-periodu kien jinser jiskadi fl-aħħar ta' din is-sena u għalhekk ma nistawx naċċettaw dan id-dewmin, però qualsiasi deċiżjoni rigward il-glifosat trid tittieħed eh, eh, meta wieħed iqis illi konna nafu li ħajkun hemm eh, il-bżonn li l-affarijiet jintemmu sa meta kellhom jintemmu, però jekk votaw għal estensjoni ħatkun estensjoni ta' sitt xhur u mhux iżjed. Grazzi ħafna u issa għal Gwe eh, Sinjura Moskoneċka. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq eh, nitlob illi jissir votazzjoni nominali, roll call vote. Aħna ma rridux noqogħdu, issa mhux ser noqogħdu nispjegaw għaliex nivvotaw favur jew kontra. Ħafna kollegi ma iffirmawx dan id-dokument u forsi jixtiequ jesprimu l-opinjoni tagħhom issa. Għalhekk ikun utli ħafna jekk nkunu nafu kemmu qawwi l-appoġġ illi qed jirċievi dan it-test. Biex bekk ħadd ma joqgħod jinħeba wara ħadd. Fil-fatt irid ikun hemm kwart tal-membri tal-komitat sabiex titeħed id-deċiżjoni illi ssir votazzjoni nominali. Għalhekk intom taqblu li jkun hemm votazzjoni nominali dawk illi jappoġġaw il-votazzjoni nominali jekk iġu votaw IVA. Okay, everybody has voted. I close the vote. Votazzjoni maluqa. Fil-fatt, iktar minn kwart tal-komitat appoġġaw l-idea li ssir votazzjoni nominali, allura tassew ser kolna votazzjoni nominali għal kussjoni tal-glifosat. Issa, ser nivvotaw Fu uh, eh, il-motion eh, għal mozzjon għal rezoluzzjoni kolla kemmi. Għalek, jek joġobkom, ivvotaw. Everybody has voted. I close the vote. Kwaħt vota mela il-votazzjoni hija maluqa u din ġiet rifjutata. Grazzi. U s-sanaddu għal punt li mis l-approvazzjoni, limiti ta' emissjoni u l-approvazzjoni ta' tip għal magni ta' kombustjoni interni. Nibdew bil-votazzjoni. Iva fil-fat għandi avvis għalikom illi emenda 68 zbal fuqa għalix etnejdu illi jekk kompromess tlieta jiġi adottat mill-komitat, allora musser tiħed tittieħed votazzjoni fuq emenda 68, pero dan huwa zbal. Jekk kompromess tlieta jiġi adottat, xorta waħda irridu nivvotaw fuq emenda 68. Mela, għen nibdew bil-votazzjoni. Artiklu 1, emenda 80, tasur ek. Dok favur? Kontra? Astensjonijiet? Ma taddix. Emenda 81 hija emenda lingwistika mela ma nifutawx fuqa, emenda 82 dawk favur kontra Assenzjonijiet? Nidverifikaw verifikaw b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Everybody voted. I close the vote. Kulħat vota, votazzjoni maluqa, rifjutata. Emenda 83. Favur? Kontra? Astensjonijiet? Ma taddix l-istess pal ta' qabel. Emenda 84, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet Ma taddix. 85, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet Ma taddix. 86, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet? Ma taddix. 88 dok favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda 89. Din tirtirata? Emenda design. Favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda erba. Dawk favur. Kontra assenzjonijiet. Ejna namlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Close the vote. It's adopted. Votazzjoni maluqa u din taddi. Emenda 92 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet? Taddi. Emenda 5 flimkien ma' emenda u design għaliex dawn huma identiċi. Anzi, skużawni, dawn jaqgħu. Irrid irid nitgħallem, skużawni. And uh, 34 uh, identicals. Tlita u design u erba u design dawn huma identiċi. Nassigurakom li ħanittieb, inwejtkom li ħanittieb. Mela, 39 u design, identiċi, dawk favur, kontra, astensjoniet, ma taddix. 5 u design. was rejected, the previous one. Who is against? Iva, ta' qabel ġit rifjutata. Mela, u 95 dawk favur, kontra astensjoniet, ma taddix. Nivvutaw fl-imkien fuq emenda numru 6 u imko 9. Favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 96. Dak favur, kontra, astensjonijiet, namlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. 96. I close the vote. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 97 u 98 nifutaw flimkien. dak favur kontra astensjonijiet ma, ma jaddux. design ġiet irtirata, emenda 102 dak favur kontra Astensjoniet, ma taddix. Anzi namlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa fuq 102. Close the vote. Votazzjoni maluqa. Għamilna tajjeb li fil-fat għamilna verifika. Fil-fat din għaddit. Emenda mija. Dok favur. Kontra Astensjonijiet? Eramlu verifika. Votazzjoni elettronika fuq emenda numru 100. Nal il-votazzjoni għawek. U fil-fat din tadi bl-istess riżultat pal ewwel Kompromess 5 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet? ta' jaddi. Emenda dissa u mija u għaxra dawk favur kontra astensjonijiet jaddu. ħdax favur kontra astensjonijiet jaddu 110 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess 6 favur kontra astensjonijiet taddi imko 15 Dok favur kontra astensjonijiet namlu verifika, verifika elettronika fuq imko 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mija u ħmistax dawk favur kontra astensjonijiet namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. I close the vote. It's rejected. Votazzjoni luqa u din ma taddix. Nadu għal imkos 16. Dawk favur? Mija u mistax ma ditx, għalek kikolna nivvotaw fuq imko 16. Minu favur? Minu kontra? Astensjonijiet? Taddi inkos 17 favur. Kontra. Astensjonijiet. Namlu verifika. Mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Imkot 18 dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet. Taddi. Emenda 116, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda 117, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 118, dawk favur. Kontra Astensjonijiet. Namlu verifika elettronika. Nivutaw fuq emenda 118. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Kompromess 7. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Jaddi. Emenda 12. Dawk favur kontra astensjonijiet tadi. Namlu verifika elettronika. Emenda 12. Verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din tadi. Kelkom raġun. Emenda 13. Ollu Eh, idejkom jekk iġobkom. Ħalli nifem eżattament kif qed tivvotaw. Emenda 13 dawk favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi. Emenda 126 dawk favur, kontra. Astensjonijiet namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Mela, fuq eh, emenda 127, dawk favur, kontra, astensjonijiet, rifjutata. Namlu verifika, mela namlu verifika elettronika fuq eh, emenda 127, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din ma tadlix. Emenda 128. Dawk favur. Kontra. Assenzjajiet ma taddix. Anzi, jena għamlu verifika elettronika fuq emenda 128, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Fil-fat din ġiet rifjutata. Mija u dissa u oxrin u imkot satax li huma identiċi, dok favur. U kontra? Astensjonijiet taddi. 130 favur kontra astensjonijiet adottata. Li anzi namlu verifika elettronika fuq, fuq emenda 130. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kelkom raġun. mela 131. Dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet. Ma taddix. Emenda 132. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. ma taddix. Namlu verifika fuq 132 votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 133. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. 134. Ma tittieħiġ votazzjoni fuqa, mela naddu għal 135, dawk favur, kontra, astensjonijiet, tgħaddi. Emenda 136 ma s votazzjoni fuq imko 20 votaw issa minn favur, minn kontra, astensjonijiet ma taddix. Kienet ċara bizzejet, pero ejn għamlu verifika elettronika, jek għandkom xi dubi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 14 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 15 dawk favur kontra Mela, emenda 14 għadċetajja għaddiet u għalek issa rridu nifutaw fuq emenda 15. Votazzjoni, votazzjoni skużawni fuq emenda 15. Favur, kontra, astensjoniet taddi. Imko 21. Dok favur, kontra, astensjoniet taddi. Emenda 49 152, 137, 138, 139, 140, 156 u 157. Votazzjoni fi blok. Dawk favur. Kontra? Astensjonijiet? Adottata. Kompromess 8. Minu favur? Kontra? Astensjonijiet? Taddi. In favor. Kompromess disa minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 18 u l-imkot li 20 huma eżattament l-istess minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Imko 24 minu favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw mela. Jek jġob konvotaw votazzjoni nominali imkorbu The vote is closed. It's rejected. Nala votazzjoni maddeċ. L-emenda 19. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. 161 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 162 favur kontra astenzjonijiet maddiċ imko 25 favur kontra astenzjonijiet Naħseb għaddiet, iżda ħjar niverifikawa, Imko 25, kħiġibko. The vote is closed. Nal votazzjoni maddiċ. Imko Tminja maħniċ ħan votaw f'dwar mela 163 favur kontra Astenzjonijiet. Aħjar niverifikawa. 163. Votazzjoni miftuħa. Nar votazzjoni Għaddiet. 164 u 165 huma l-istess. Favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 20 u imko 26 fl-imkien favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 21 Emenda 21 favur kontra astenzjonijiet għaddit mela imko 27 ma dix tot. Imma 22 favur kontra stanzjoniet għaddit. Emenda 166 favur kontra astanzjonijiet Aħjar, niverifika għadi 166. Votazzjoni miftuħa. Nalla votazzjoni maddiċ. Emenda 23 favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Emenda 167 favur kontra astenzjonijiet aħjar niferifikawa. Votazzjoni miftuħa 167. Nar votazzjoni. Maddiċ. 168 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Jek tixtiequ nistgħu nivverifikaw mela votazzjoni elettronika 168 kieġobkom. Closed. Nalla il-votazzjoni. Na, votazzjoni kien hemm votazzjoni tal-PPE. Maddiċ. Emenda 24 u imko 30 minn favur kontra stanzjoni ta' d-diet. 169 25 u imko 30 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 8, 103 u 104. Minu a favur kontra astenzjonijiet għaddit. Imkot 32 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 171 minu a favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw 171 votazzjoni elettronika kirribkom votaw. Vote is closed. Nara votazzjoni għaddit. Blezzat iżda għaddit. Imkot 33 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 26 u imko 34 eżat l-istess minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. 172 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 27 u 173 u mko 35 eżat bħal l-istess minn favur kontra l astenzjonijiet għaddit għaddew 174 u 175 nifutaw dwarom flimkien u favur kontra l astenzjonijiet ma dewx 176 minu favur kontra l astenzjonijiet ma dewx imko 36 minu favur kontra l astenzjonijiet ma d deċ jek tishtiju nistun nitċakjawa per mezz votazzjoni elettronika kieġobkom. Ivvotaw. Nalla votazzjoni għattit. jek taħseb dejjem għandek raġu forsi aħjar tiġi għawek ħalli tara inti ħatejni nara. Kompromess numru 10, nu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 29 imkot l-istess eżat minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mija wieħed minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Menda li missa jinterata imko għaxra minn favur kontra astenzjonijiet ma ditx 192 favur kontra astenzjonijiet ma diġ 195 jek tixtiju nċekjawa 192 votazzjoni elettronika miftuħa kieġobkom. Vote is closed. Na il-votazzjoni ma diġ. 195 nu favur kontra astenzjonijiet. Naħseb li għaddiet imma ħjar niverifikawa 195. Votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nagħlaq votazzjoni ma 196 u 197 198 u kol doħna futal dwar flimkien u favur kontra astenzjonijiet maddewx. 199 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 200. 201 u 205 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 202, 203, 204, imko 30 dawn ma kollha bħal xurxin, favur, kontra, astenzjonijiet, maddewx, naħseb. Iżda ejja niverifikaw il-votazzjoni fuq don kolla qabel ma' Sinjura Gardini ma taqbilx miej. Nara votazzjoni ma tiġ. Emenda 206, 207, 208 u imko 40 u ma flimkien kieġobkom votaw nu favur kontra astenzjonijiet ma dewx. Emenda 209 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 30 favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikawa. Kif tilkom emenda 30 votazzjoni elettronika kieġu konfusa. Vote is closed. Nal votazzjoni għaddiet. Ma tantx kienet ċara, ma tantx eh, fil-fat naħseb illi votajtu bl-istess mod meta votajtu biex permezz illi jollejtu jdejkom. L-emenda orali, artiklu 57, ma xekkemx oġġezzjonijiet, jekk le nistgħu nivvotaw fuq l-emenda orali, minu favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. 213 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 214 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 12 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 11. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda l-kompromess. Kompromess 14. Favur. Kontra. Astenzjonijiet aħjar niverifikawa. Votazzjoni elettronika. Nal votazzjoni. Adottata d-dieti aħjar dejjem li verifikaw kompromess Mistax favur kontra astenzjonijiet għanna l-istess maġġoranza ġifiri għaddit u koll. Kompromess 15, votazzjoni elettronika, sabiex niverifikawa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Kompromess 225 minuqa għafavur, favur, anzi emenda. Kun jep li kieku jkollna 200 kompromess, iżda din nitkellmu fuq l-emendi. Sinjura Betty Kajnen, ta' Sinjura Betty Kajnen favur, kontra, astenzjonijiet, aħjar verifikawa. L-emenda 225 favur, Votazzjoni elettronika miftuħa. nam il-votazzjoni ma ddiċ. Kompromess 18 min favur kontra stanzjonijiet għadda emenda 231 min favur kontra stanzjonijiet maddix. 232 min favur kontra Astenzjonijiet ma diċ. 230 favur kontra astenzjonijiet ma diċ. Jek tixtiqu nistaw niverifikaw għaw kol 230 ta' Signora Kadenbach verifika elettronika kieġobkom i votaw. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 233 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 16 minu favur kontra astenzjonijiet aħjar nivutaw votazzjoni elettronika ħalli nivverifikaw kieġobkom votaw fuq kompromess 16. Nala votazzjoni. Maddiċ. Mela ħajkonna nivvutaw issa fuq eh, l-emendi wieħed wieħed L-emenda 234 u imkot 43 minu favur daw it-tnejn kontra assenzjonijiet maddewx. 200 jek tixtiqu mela li nistgħu nifverifikaw votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni maddiċ. Naħseb darba rajtu jinda. da li maddiex 200 36 favur kontra stanzjent maddiċ, l-emenda 41 favur kontra astanzjonijiet aħjar niverifikawa emenda 41. Kjoġobkom votaw. Nar votazzjoni. تديش Emenda 235. Favur kontra stenzjonijiet. Maddiġ. Kompromess bataċ Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw kompromess 17. Vote is closed. Nara l-votazzjoni. Maddiċ. Maddiċ dan il-kompromess. Kelli raġun. Mela, issa jikonna nifutaf fuq kull emenda wahida għalija L-emenda 240 u imko 40 fl-imkien favur kontra astenzjonijiet maddiċ 42 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 239 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 238 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ, kompromess 18, minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, mela ħan votaw fuq l-emendi tal-kompromess wahda wahda, 237 favur, xorta nivvutaw dwarhom flimkien 237-241-266 maddewx. Emenda 242 favur kontra stenzjonijiet. Maddiċ 243 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 244 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ jek tixtiequ nivverifikaw 244 votazzjoni elettronika. Kieġobkom votaw. The vote is no closed. Na, il-votazzjoni maddiċ. 245 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 248 favur kontra astenzjonijiet maddiġ 247 favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikawa 247 Nara il-votazzjoni maddiċ Mitzejn sitta

kontra assenzjonijiet maddewx. 257 favur kontra astenzjonijiet aħjar nivotaw u niverifikaw fuq 257. Nal votazzjoni ma' 258 u 259 favur kontra astenzjonijiet nistaw niverifikaw din per ta' votazzjoni elettronika 2 li huma nsi 258 u 259. Nara votazzjoni maddewx. 260 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 261 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 262 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 263 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 264 favur kontra kontra astenzjonijiet maddiċ 265 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 43 u 268 fl-imkien minu favur kontra astenzjonijiet maddewx 269 favur kontra mis-sanzjonijiet Mistanzjonijiet maddiċ. 267 favur kontra mis-sanzjonijiet astenzjonijiet maddiċ. Emen darba 40 u 270 flimkien favur kontra mis-sanzjonijiet astenzjonijiet maddewx. 271 favur kontra astenzjonijiet Matic 272 favur kontra astenzjonijiet Matic issa naddu l-premessi, premessa numru 1, emenda 45 favur kontra astenzjonijiet Matic Kompromess erba favur kontra astenzjonijiet ta' għadda l-kompromess. Emenda 48 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess wieħed favur kontra astenzjonijiet għadda. Imkot favur kontra astenzjonijiet għaddit. 211 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 53 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 54 maqsmu fit tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw din it-tieni parti. Nara il-votazzjoni maddiċ Issa t-tielet parti favur kontra astenzjonijiet Għaddit. Emenda 55, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw. 55. Nar votazzjoni. Maddiċ. 56 u imkot 3. Le għanzi emenda 56 wahida, favur, kon, jek u l jdejkom. Minu favur, kontra, assenzjonijiet. Xorta, mux ċar il-rizultat mela aħjar u permess votazzjoni elettronika il-votazzjoni tal-emenda 56 kieġobkom nara votazzjoni maddiċ. Imkot tlieta favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 57 favur. Kontra. Astenzjonijiet aħjar niverifikawa. E, Votazzjoni tal-emenda 57. nara votazzjoni. Maddiċ. Blezzat għalek għet ikun diffiċli naraw mill-bidu, mela kompromess numru 2 favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 59 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 60 favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikawa. Tazzjoni maluqa ma taddix. Kompromess ta' Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. 61 jaqa 62 Emenda 62 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 63 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Mela, issa, emanda 68 dawk favur kontra, astenzjonijiet, kolla nivverifikaw. Niftaħ il-votazzjoni. Emenda 68. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 70. Dok favur. Kontra astenzjonijiet ikollna nivverifikaw għal darboħra. Votazzjoni maluqa ma taddix. Vietu sebajn dawk favur kontra astensjonijiet ma ħsibx li tgħaddi 72 dak favur kontra astensjonijiet tgħaddi 74 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. imko erba' dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda numru 1 u numru 6 u 7 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 77 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 78 dawk favur kontra astenzjonijiet taħdix imko sitta ta' favur kontra astenzjonijiet taħdi. Emenda numru t-nejn dawk favur kontra astenzjonijiet taħdi. L-aħħar vot fuq il-proposta kollha kemmi votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Taddi. Issa nivvotaw fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. U fl-aħħar fuq il-negozjati interistituzzjonali, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija maluqa u din taddi u koll. Nifirħu l-rapporter. Tajjeb. Nati issa il-presidenza l-istur Lavija. Grazzi tal-kooperazzjoni ta' Now we can uh, start to vote on uh, the report Bellet. Uh, Nivvotaw issa fuq ir-rapport Bellet lejn Unjoni Enerġetika Ewropea. Ejja nibdew bil-vot fuq il-kompromess numru wieħed. Dawk favur kompromess wieħed. Minu kontra, min jastjeni jaddi. Kompromess sitta. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet Jaddi. Nivvotaw issa fuq emenda numru wieħed tal-kollega Gzib. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru 12. Fjellner, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda numru 13, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. Kompromess numru 7, dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Numru 15 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Numru 17 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Numru 18 issa dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Numru 19 dawk favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. Numru 20. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 21. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddi. 22. Eh, Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Kompromess numru 2 dak favur kontra astenzjonijiet tadi. Kompromess numru 5 dawk favur kontra astenzjonijiet tadi. Emenda issa numru 57 tal-Fjellner dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Issa nivvotaw fuq kompromess 8 dawk favur, kontra, astenzjonijiet jaddi dan il-kompromess. Naddu issa għal emenda numru 80 dawk tal-kollega Gerbrandi dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Nad nivvotaw issa fuq emenda 82 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi Emenda 83 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 84 84 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 86 dawk favur kontra niverifikaw. Avete votato tutti il voto Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa u tgħaddi. Ngħaddu issa għal emenda wieħed u design tal-kollega Peter li dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Issa nivvotaw fuq kompromess disa dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Naddu issa għal emenda 107 ta' balas dawk favur kontra, astensjonijiet taddi. Naddu għal emenda 108 dawk favur. Kontra, astensjonijiet li verifikaw. Votazzjoni miftuħa, kulħadd vota il-votazzjoni magħluqa taddi. Issa naddu għal emenda 109. Dawk favur, kontra astenzjonijiet taddi. Naddu issa għal kompromess numru 3 dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Naddu għal emenda 127 Gutelan dan spok dawk favur. Kontra astenzjonijiet niverifikaw. Avete votato tutti? Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Ok. Approvato. Kulħa mena kwa vota u dan jaddi. Nivvota u issa fuq kompromess numru erba' dawk favur. Kontra astensjonijiet taddi. Nivvotaw issa għal emenda 137 dawk favur kontra dawk astensjonijiet taddi. Emenda 141 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu issa għal 144 emenda 144 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 146 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 148 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Naddu issa għal emenda 147 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 145 dawk favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. Issa emenda 149 dawk favur. Kontra astenzjonijiet ta' di emenda 150 dawk favur. Kontra astenzjonijiet ta' di 151 dawk favur. Kontra astenzjonijiet ta' di 152 dawk favur. Kontra Astenzjonijiet taddi. Emenda 153 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet jittaddi, Niverifikaw anzi. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa. taddi. Nivvotaw issa fuq emenda 154 dawk favur kontra. Astenzjoniet ma taddix, emenda 155 dawk favur kontra. Astenzjoniet tgħaddi emenda 156 dawk favur kontra. Astenzjoniet ma taddix, emenda 157 dawk favur kontra astensjonijiet taddi emenda 158 dawk favur kontra astensjonijiet taddi emenda 159 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Issa 170 fjellner dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda 171 dawk favur, kontra, assenzjonijiet nverifikaw. Kot vota, votazzjoni maluqa, taddi. Amenda 172 dawk favur, kontra, assenzjonijiet ma taddiġ. Amenda 173 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix emenda 174 dawk favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw. Klati vota, votazzjoni maluqa, taddi. Emenda 175 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 177 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda 178 dak favur kontra astensjonijiet taddi emenda 180 dawk favur kontra astensjonijiet taddi emenda 100 u wieħed design ta' pozz dawk favur kontra assenzjonijiet ma taddix emenda 193 dawk favur kontra assenzjonijiet ma taddix emenda 196 dawk favur kontra assenzjonijiet niverifikaw. Karti vota, votazzjoni maluqa u taddi. Emenda 197 dawk favur kontra astensjonijiet ma taħdix. Emenda 198 dawk favur kontra astensjonijiet u taddi. Tajjeb nivvotaw issa fuq l-opinjoni kollha kemm kif emendata. Il-votazzjoni hija miftuħa. Voto chiuso, avete votato. Votazzjoni maluqa, kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa u dan ġi approvat. Nifirħu l-relatriċi u grazzi. Nistaw nalqu l-laqa hawnhekk għal-laqa li jmiss se tkun fit-22 ta' settembru. Aspetta che Carmen si Sì, mi devo prendere due cose sulla... quelle cose colorate.